ejbu fuq il-rapport li għamilna fuq u traduzzjoni se tkun lesta fil-ġemat li ġejjin u nitlob skuza fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Issa il diskussjoni fuq il-rapport annuali eh, għal għanieħ, issa skont il-agenda għanna il-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kommissjoni rappresentantoli tal-Unjoni għall affarijiet Baranin u Politika ta' Sikurta fu il-negozjati eh, għal trattat tal-ġnus ma'uda fu il-kummerċ tal-armi. Eh, Il-Signor Ashton, Grazzi. Membri onorevoli, l-lum il-kommerċ internazjonali fl-armi hija wieħed mill-iktar l-inqas setturi regolati, regolamentati fil-kommerċ internazjonali. L-armi jistaw jiġu eh, jgħaddu għal suq illegali, eh, iġibu l-konflitti u jistaw jwaslu għal violazzjonijiet ta' dritti tal-bniedem u tal-liġi komunitarja internazjonali. L-armi li jaslu fil-ħdejħżina jistaw jkollhom effett negativ ħafna fuq il- paċi u sikurta nazzjonali nazjonali. E, e, l-azzjoni internazjonali hija urġenti. Bin-negozjati ta' uh, trattat fuq il-kummerċ tal-armi vinkolanti legalment għandna l-opportunità biex nagħtu l-ikbar standards l-iktar oljin possibbli biex nirregolamentaw dan il-kummerċ. Trattat bħal da eh, jista' jwassal għal iktar trasparenza, iktar accountability u iktar prevenzjoni fuq l-armi. L-Unjoni Ewropea kienet fuq qudiem f'din l-inizjattiva mill-bidunet Aħna nemnu illi it-trattat tal-kummerċ tal-armi għandu potenzjal biex itajjeb il-ħajja u l-kondizjoni ta' sikurtà ta' mijiet ta' luf ta' persuni ma' dinja kollha biex billi jizguraw illi dawn l-armi jiġu eh, jiġu mibjuwa u mixtrija bliktar mod responsabbli. Il-Parlament eh, Ewropew eh, kellu ruol importanti kien hemm riżoluzzjoni fl-2007 fil-biru ta' dan il-proċessu en biex ikollna momentum politiku biex biex eh, napoġġaw l-inizjativa ITT. Jina nilqa l-adozzjoni ta' rezoluzzjoni ġdida tal-Parlament eh, qabel il-konferenza ta' ġus maqda fl-Ulju fejn it-trattat se jiġi negozjat. Eh, President, dan huwa sforz kollettiv. Il-Ministri ta' Baranin tal europa tal-Unjoni Ewropea se jaqblu kol f'Ġunju fuq il-konklużjoni tal-Kunsil fuq l-ATT u jagħtu prioritajiet għal-konferenza ta' negozjar. Biex ikonna impatt veru fuq l-arm, fuq kif l-armi jiġu kummerċati fuq livell internazzjonali rridu niżguraw li dan it-trattat li aħna negozjaw fi ġuż u da se jkun l-iktar wieħed qawwi u um, rigorus. E, it-trattat għandu jiżgura li l-esportazzjoni e, mhux biss fuq l-esportazzjoni tal-armi ma anki transitu, transshipment e, dan kollu għandu jiġi kontrollat, għandu jkun hemm responsabilità minn naħta partit kollha interessati. Fl-istess ħin rridu niżguraw anki li kull tip ta' arma konvenzjonali jkunu kontrollati u mhux biss sistemi militari principali. I e trasferimenti ta' kwantitajiet gbar ta', eh, ta armi zar jista' jkollhom effetti iktar destabilizzanti mill-trasferiment eh, ta' numru limitat ta' veikoli militari. Rridu Nirridu e li trattati kun fih parametri għawijin u ċari. Eh, dan għandu jiżgura illi l armiġu trasferitu trasferiti użati fir-rispett eh, sħiħ ta' dritti tal-bnidem u tal-liġi umanitarja internazjonali. I e trattat għandu jinkludi studi u koll mekkanizmu kredibli ta' implementazzjoni u jitlob li l-istati li huma membri e, joħolqu sistemi ta' kontroll nazjonali u li kastigaw it-trasferimenti li maġawx autorizzati b'mod xiera. Fl-aħħar trattat għandu jkun fiħu koll mekkanizmu kredibli u ta' trasparenza ċara biex jizit l-accountability fil-kummerċ e, tal-armi globali. L-unità u l-koerenza tal-Unjoni Ewropea bħala blok se se kolla kollha waqt in-negozjati, però rridu nibqgħu maqudin u għal din raġuni servizzi tagħna tiegħi qegħdin jinvestu ħafna ħin u risorsi fil-koordinazzjoni u fil-pozizjoniet ta' negozjar biex nkunu nistgħu niddefenduhom b'mod qawwi fin negozjati Aħna wkoll qegħdin nimpenjaw roħna proattivament mal-partit interessati prinċipali eh, l-attenzjoni ġiet għajma fl-Unjoni Ewropea kollha ma anki ma' pajjiżi terzi, Ċina, l-Indja, l-Stati Uniti, Russja, Pakistan u l-Messiku. Barra hekk aħna għamilna kampanja ta' outreach fid-dinja kollha mill-2009 li inkludu daw 10 seminars reġjonali eh, biex ikopru kważi l-pajjiżi kollha fil-qafas ta' żewġ deċiżjoni tal-Kunsill. Ix-xogħol tagħna mhux se fin-negozjar ta' trattat biex ikonna verament impatt qawwi fuq il-paċi u sikurezza internazzjonali trattat għandu jiġi eh, implementat. Eh, u fl-aħħar aħna lesti nilabu l-parti tagħna, naqdu l-parti tagħna u dawn inkludu anki il-fornitura ta' assistenza għal dawk il-pajjiżi li juru li eh, jixtiequ dan biex ikunu jistgħu jkollhom kontrolli ta' trasferiment tal-armi effettiv. Grazzi, Signora Ashton. Issa naddu għal gruppi politiċi differenti u nibdew mill-PPE bis-Sur Galer għal żewġ minuti. Grazie ħafna, Signor President. Jiena nilqal fatt l-Unjoni Ewropea għażlet dan is-suġġett sabiex niddiskutu llum ġifiri negozjati dwar trattat ta' ġnus maquda dwar il-kummerċ fl-armi. Jiena naħseb li importanti ħafna li aħna Eh, naraw li il-pajjiżi jkunu jistgħu ikun hemm kontroll aħjar tal-kummerċ fl-armi jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam dawn in-negozjati aħna m'għandniex ninsewhom, hemm bżonn li jkollna trattat li jkun jista' jipprovdi reġim ta' kontroll li jkun effettiv u siwi u anke f'dak li għandu x'jaqsam il-parteċipazzjoni tal-istati kollha li huma parteċipi f'dan it-tip ta' kummerċ fl-armi dan irid ikun kopert ukoll. Jiena nixtieq ngħid ukoll li hemm bżonn li il-kummerċ kriminali fl-armi għanna nwaqfuh kemm jista' jkun u f'dak l-għandu x'jaqsam l-effetti legali ta' dan kollu dan huwa punt importanti u apparti minn hekk aħna nafu li l-armi Eh, żgħar li wieħed jista' jitrasporta faċilment din hija problema ħafna kbar milli aħna soltu naħsbu illi hija. Jiena dan nixtieq eh, ngħidu biċ-ċar realizmu politiku għandna bżonnu anka sabiex aħna nisqu fuq trasparenza sħiħa u stat ta' dritt rispett tal-istat ta' dritt u dak illi Eh, jinġibu dimmer għandhom jinġibu u dimmer orti jekk huma ħatja ta' reti kriminali u apparti minn hekk aħna rridu naħsbu iktar fuq il-kontroll. Ir-rapporti tal-NGOs su minn eh, l-istituzzjonijiet ta' ċittadini huwa punt importanti ħafna li aħna rridu ndaħlu fix-xogħol tagħna nintama li ħajrna xilna li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ikun jistgħu verament jikkonkludu reġim għal kontroll tal-kummerċ fl-armi sistemi ehm, li kun siwju effettiv. Grazzi. Grazzi ħafna sur Galler. Issa fissam l-sendi, Signora Gomes, grazzi. Fil-mozzjoni li ħan votaw fuq għada ħna. Edna kemmu importanti li kun hemm konsistenza f'dan it-trattat tant importanti. Aħna dejjem ħdimna sabiex ikun hemm trattat b'saħħtu sabiex l-armi li jiġu importati jew esportati b'mod illegali ma jibqgħux jiġu jaqgħu fidejn gvernijiet illi jisfruttaw il-popoli tagħhom u jipromovu l-gwerer. Aħna bżon ċertaw li gvernijiet ma jibqawx ikunu l-intermedjarji għal dawk li ġibu il-mewt, kif għalet Barnissa Ashton, hemm bżonn nitkellmu bleħal wieħed u namlu nagħmlu dak kollox sabiex naċċertaw li ma nirtirawx mill-pożizzjoni komuni dwar l-esportazzjoni tal-armi rridu naċċertaw li trattat jiffoka fuq il-liġi umanitarja internazzjonali. Jgħat maki jgħaddi u ebta parakallu. Is sinjura jgħat maki Iva, bħalissa ħna maħniċ għadin naraw illi hemm xi ftejn internazzjonali dwar kummerċ l aħna nittamaw illi dawn ir-regoli jistgħu jidħlu fis-sef u livell internazzjonali wara ġunju wara l-laqgħa tal-ġnus maquda f'New York. Aħna nittamaw li konna trattat sħiħ komplet illi permezz tiegħu li jkun hemm l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li jkunu parteċipi l-Istati Uniti, l-Indja, iċ-Ċina u r Russja. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea bħalissa għandhom regoli komuni għal kummerċ fl-armi mal-pajjiżi terzi, però dan mhumiex biżejjed. Sinjor President, jiena nixtieq il nistaqsik dawn il-mistoqsijiet l-ewwel net dwar il ta' applikazzjoni dan huwa mm, punt importanti ħafna, però jiena nixtieq nitkellem ukoll fuq il-kontroll. Huwa importanti illi aħna f'dan il-kuntest naraw illi konna kontroll effiċenti u vinkolanti U importanti li kun trasparenti maħabba li mingħajr trasparenza dan il-trattat ħajjibqa klim fuq il-karta biss. Jina naħseb l-importanti ħafna illi dan kollu qed isir dan il-ġusma u ta' maħabba li huwa organu u istituzzjoni nistgħu nserħu fuqha. Nistgħu nafdawa f'dak li għandu xieqsam il-rispett tad-drittijiet tal-bniedem jiena naħseb ukoll illi Iksur ksur ta' drittijiet tal bnidem dan huwa punt importanti f'dan il-kontest kollu kemm u jiena naħseb illi dak li għandu x'jaqsam l-imsieħba li ħajkunu firmatari ta' dan it-trattat aħna rridu naraw illi l-armi ma jkunux ma jkunux qed jintbatu f'postijiet fejn pereżempju każijiet ta' gwerra ċivili jew inkella bizza li dawn l-armi jistgħu jintużaw kontra ċittadini stanz. Jiena nixtieq ningrazzja ħafna Sinra Ashton tal-kooperazzjoni illi kellna bejnietna u għal fatt li kelma dwar dan is-suġġett mod daqshekk effiċenti. Però issa ħajibda x-xogħol ta' veru jiena nittama li verament ikunu nistgħu naħsdu l-frott tal-ħidma tagħna. Grazzi. Lo jiena mislibtu. Is-Sinjura Kromberg, għal-sinu ta' nofs, kollegi din il-krizi fis fis-Sirja żurina fejn għanna bżonn dan it-trattat għal l-esportazzjoni tal-armi, anke ċ-Ċina qegħdin naraw li qegħdin jesportaw ħafna armi għal reġim tas sadu dan jwassal għall-imwiet ta' ħafna nisa u tfal ukoll. Mbagħad għandna wkoll pożizzjoni legali iktar diffiċli f'pajjiżi oħra l-Unjoni Ewropea bħala hija proponent tal-lej TT globali. Issa wasal il-waqt li f'New York aħna niġġieldu sabiex dan jitwettaq. Il-votazzjoni ta' għada ħatkun tajnuna sabiex jirnexxina nilħu dan il-għan għal daqstant aħna ressaqna ta' emendi. L-ewwel event rridu illi il-prodotti ta' użu doppju jkunu inklużi fit-trattat sabiex ma nagħmlux diktar distinzjoni bej prodotti militari jew le tnejn jużaw komponenti high-tech u Għalek, ma nistax nibqa' nibqamlu distinzjoni. Il-kollegi tal-PPE votaw kontra l-emendi tiegħi li refera l-bżonn li jkun hemm mekkaniżmu qawwi kontra korruzzjoni fl-ATT. Dan ma jaqbilx ma' pożizzjoni Ewropea Komuni tagħna naħseb li dan diġi inkluż. Nittama il kollegi tal-EPP jivvotaw favur għada L-aħħar ħaġa hija kwistjoni ta' aċċess aktar wiesa għal pubbliku dwar l-informazzjoni tal kummerċ fl-armi. Dan jikkontradixxu wkoll il-prassi eżistenti fl-Unjoni Ewropea fejn l-NGOs u think tanks jikkooperaw mod ħieles mal-gruppi ta' ħidma. Għalhekk nħeġġeġ lil kollegi sabiex jifutaw favur l-emendi sabiex fis il-pajjiżi l-oħrajn kollha jkunu jistgħu Iggawdu l-ispirtu ta' kooperazzjoni li ngawdu aħna hawnhekk. Grazzi ħafna sa fissam li sijar. Is-sur Koronberg, jina nifraħ li s-sinjura li għat marki ta' din il-rizoluzzjoni. Ovvjament l-ATT hija dik li i trattat ta' kummerċ u mhux trattat ta' zamar tal-armina fl-aħħar snin kont ħafna involut fil- żarmar tal-landmines dik kienet differenti għax kien qegħdin neliminaw arma speċifika li tintuża b'mod mhux diskriminatorju b'konsekwenzi kbar mit terroristi u gruppi li huma kontra gvern. Importanti issa illi nkunu nafu illi għamnek ma nindaħlux fid-dritt illi l-istat jiddeċidiju fuq ċertu affarijiet permezz ta' kriterji li jkunu ġew miftema internazzjonalment. Il-għanit għandu interess partikolari għawnek u għal ikbar esportatur tal-armi fl-Unjoni Ewropea u għed ukoll miku awturu tal-rizoluzzjoni tal-Assembleja Ġenerata tal-Ġusma u d-dazzita tal-ċembru 2006 li talab għal ftejm internazzjonali ta' tata tal-armi sabiex jitfassar jina kontenti li rizoluzzjoni ma naqsitx li rwol importanti li l-industrija tad-difiża għandha f'termini ta' sikurezza nazzjonali fl-ekonomiji tagħna fid-diskussjoni li qed ikollna f'dan is-suġġett qegħdin nirfsu fuq is-sovranità nazzjonali għaliex r riżoluzzjoni sfortunatament tirfez tidħol daqsxejn fil- sovranità u kol, ma s-sax nifhem għalfejn huwa kruċjali li jkun hemm approċċ armonizzat Ewropew sabiex dan it-trattat jiġi implementat fuq il-gvern globali u għalfejn hemm bżonn ta' delegazzjoni Ewropea separata mill-istati membri li tkun involuti fin-negozjati. Apparti minn hekk importanti li jkollna sforzi diplomatiċi sabiex naċċettaw li pajjiżi bħal Pakistan, ir-Russja u ċ-Ċina jiffirmaw għall ola standards possibbli minn fluk naħdu naħlu l-ħin armonizzaw pozizjoni ta' Ewropej li tiġa simili ħafna. Jiena għandix dub eħna eh, ċertaw sinjuri li nifukaw fuq l abbus Anke kif rajna fi negozjati ta' trattat tal-Ottawa, aħna fi demokrazija noqodu noqodu nsawtu lil nfusna mentri dawk il vera għadin jabbużaw jibqgħu għaddejjin. Mr. John Bafton on behalf of the EFD for one minute please. Għal minuta fissem li EFD. Is-Sur Il-kontroll regolament ta' ta' tal-armi huwa importanti. Però dun noqdu attenti għad diskrepanzi illi hemm fl-opinjoni pubblika f'dan id-diskussjoni. ħafna djar fil-Amerika għandhom armi u anke fil-Kanada kollom armi minħabba l-kaċċa fil-Renjuniet ma tantx kollom u dawk li jużaw eh, l-armi għal raġunijiet il-leċ ma se jibidlu l-attitudni tagħhom minħabba leġiżlazzjoni. Jina naqbel ġifiri li għanna niprofaw naħu l-armi mill-suq illegali, imma marridux ninsew illi pożizzjoni waħda Ewropea f'dan il-qasam ikun qiegħed jidħol fis sovranità ta' gvernijiet nazzjonali u anke ta' NATO. Il-gvern l-Unjoni Ewropea bħalissa qed eh, tħol fil-kampanja li hija kontra l-opinjoni pubblika. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Losing għal-Gwe. In den letzten Jahren ist Grazzi ħafna f'dawn l-ħar ftit snin il-kummerċ fl-armi jizdiet u l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fil-fatt jistgħu jaraw illi s-suċċess li intlaħa eh, huwa din iż-żieda kienet anke minħabba kummerċ li żdied minħa tal-Unjoni Ewropea 75% huwa Eh, ġej minna ħatana. Għal din raġuni jina naħseb illi il-kummerċ fl-armi specialment f'dawk il-raġuni fejn hemm ċertu konflitt armat, diġà jrid ikun projbit għal kollox. Jina naħseb illi permezz ta' dan il-pass aħna u ta' dawn negozjati aħna mixin li direzzjoni tajba u nittamaw illi fil-fatt aħna ma naslux ehm, qabel iż-żmien għal dan il-ftehim. Jina li naslu f'waqtu għal dan il-ftehim. Importanti li mal-agenda politika tagħna u l-kooperazzjoni konstruttiva dwar dan ir-riżoluzzjoni huwa sinjal tajjeb, sinjal tajjeb li ferraħni. Iżda fl-sessin dispeċini ngħid li aħna ma rnexxinniex li nitkellmu fuq eh, ir-riżoluzzjoni u il-paragrafu l-artiklu numru 2 tal tal ta' rizoluzzjoni dwar iż-żarmar tal-armi, jiena naħseb ukoll li il postijiet tax-xogħol f'dan il-qasam huwa batut ħafna meta nqablu ma' postijiet oħrajn tax-xogħol. U anka f'dak li għandu xi qasam il-konvenzjoni taż żarmar tal-armi aħna nafu illi dan ħaj rikjeti u kol bosta opportunitajiet ta' xogħol ġodda. Grazzi. U xinjegramennu xumilites, ki prota ta' dosu Grazzi, saħna kellima fissam il-gruppi u nibdew bis-sur li ċakar minuta u nofs. na początku powiedzieć, że bardzo... Signora President, Signora Rappresentanta Olja, jiena nixtieq ningrazzjak ħafna tal-li inti prezenti kont prezenti għawek fostna naf illi muwix faċli illi wieħed fil-fat jitkellem fuq it-trattat ta' ġnus dwar il-kummerċ tal-armi meta kulħadd jgħat jiffoka fuq il- il-kampjonat tal-futbol fil-Polonja, pero jina nishtiq li aħna nkunu iktar attivi f'dak li għandu xieqassam diskussjoni bilaterali dwar il-kummerċ fl-armi. Aħna fl-Unjoni Ewropea rridu nitkellmu dwar dan, pero rridu nitkellmu wkoll ma' stati membri oħrajn, ma' l-Istati Uniti, ma' ċina u ma' Russja. Il-kummerċ fl-armi kif nafu dejjem kien ta' kontroversja. L-Unjoni Ewropea tipproduċi l-armi, tesportom ukoll fl-industrija tal-armi eh, jaħdmu ħafna eluf ta' nies fil-fatt. Aħna nafu illi jista jkun li l-industrija tal-difiża u tal-armi qed tfittex swi oħra u s senjura x'tin qalet li aħna ma nistgħux nisportaw dawn l-armi li l-postijiet fejn huma konflitti armati xintu jintużaw laqas kontra ċittadini. Grazzi ħafna sa sinjura Lena Koppa. Kenno, kien arħija popikrati logo tisa. Grazzi Signora President aħna naħsbu li għawek mannix, eh, ma kellniex trattat tal-kummerċ tal-armi u dan wassal ħafna incidenti u ħafna dispjaċiri u ksur ta' drittijiet tal-bnidem uqtil ta' ċittadini u eh, għandin raġuni aħna nappoġġaw iva illi ikolna trattat li kun vinkolanti li kun eh, jorbot il-ħafna mill-pajjiż ta' madwar id-dinja dwar il-kummerċ fl-armi u li jikkontrolla anke l-kummerċ fl-armi iż-żar kif ukoll l-armi u kif ukoll l-esplosivi. Aħna nibżon li nkunu trasparenti kemm jista' jkun inkella l-implementazzjoni fil-prattika qatt ma tistax tkun impossibbli. Jiena naħseb li nkomplu rridu nkomplu niġġidu wkoll korruzzjoni f'dak li għandu x'jaqsam il-kummerċ fl-armi. Id-deċiżjoni illi ehm, tista' tittieħed f'dan il-kuntest tista' twassal għal ħafna effetti pożittivi, però f'dak li għandu x'jaqsam l-emenda tal-IPP din kienet neħiet jiena nittama li l-Parlament Ewropew jista' jerġa' jqis din il-pożizzjoni ħalli bekk aħna nkunu nista' nistaw nerġaw inniedu dan it-trattat tal-ġus maquda dwar il-kummerċ tal-armi u din hija xi ħaġa importanti anke f'dak li ndur xaqsam il-konferenza tal-ġus maquda li ħassir ix-xahar li ġej. Aħna nażbu, nittama għanzi li dan it-trattat ħajkun konklus b'suċċess. Grazzi ħafna issa Sur Campbell għal-minuta. I have two questions to ask Baroness Ashton. Grazzi, Signora Baroness Ashton, bħala eh, Rappresentant li sa' l-Unjoni Ewropea ma sax zattament eżattament ta' tal-Unjoni Ewropea f'dan it-trattat u għaftajin. U aħna permezz u għaftejjim intergovernamentali għanna mijat l design pajjiż involutu forussu bis-sifa ta' Għalfej għandna bżonn ikollna Isu l-Unjoni Ewropea illi tidħol fin-nofs biex tindaħal kif isiru l-affarijiet u xin nirvol ta' Aġenzija ta' Difiża tal-Unjoni Ewropea illi eh, għandha l f'din din il-kwistjoni tal-politika. Temx biss kwistjoni ta' nazzjonali u supranazzjonali, imma l fejf mill-ewwel ta' Diċembru 2009 meta inti kont maħtura il-mexxejja sal-2012 Eh, ġifiri sentej wara biex tmur fil-post ta' fej dawn jaħdmu u daqsek priorita baxxa għalik. Grazzi, issur kellem. Dana kien sew rapport eccellenti. U jina naqbel ma Baronessa Ashton li huwa settur mhux regola ċej kważi. Hija ironija illi l-esportazzjoni tal-armi globali. Komplew jikbru fil-krizi. Għanna madwar 10 esportaturi fost l-Stati membri Ewropej. Il-kummerċ fl-armi għada sfida kbira mhux biss l paċi din hija manke demokrazija. Għalhekk naħseb li aħna għandna nippruvaw nilħu ejtiti li jkun vinkolanti legalment. Jekk aħna ma nistgħux nieħdu it-tmexxija jekk ma nurux determinazzjoni u koordinazzjoni x'nistgħu nippretendu minn pajjiżi oħra. Għalhekk għandna nitolbu l-Istati membri sabiex jagħtu l posħiħ sħiħ tagħhom delegazzjoni Ewropea li qiegħda tuħu sehem fin-negozjati. il ħolin tal impiegi hija realtà li ma nistawx nużawa però bħala skuża biex nevitaw l-impenji ma l-istandards tal ġismu u dal-trasparenza u approċ unit. Hemm bżonn ta' dispożizzjoni ċari għal rapporti regolari mill-imsieħba kollha tal-Unjoni Ewropea. U għadin nitkellmu wkoll hawnhekk billi nikxfu min jirċievi dawn it-tip ta' armi. Din hija importanti ħafna, grazzi. Grazzi ħafna s-sur Kala missa s-sur ħawet tal-minuta. L-aħħar diskors tal-lum tiegħi. Id-detta tal-dibattitu importanti ma f'minuta nixtieq ngħid biss li aħna sadim fit-tarf ta' ehm, kisba kbira storika. Aħna rridu wafqu illi l-armi jaddu fidejn dawk li jużawhom kontra id-drittijiet tal-bniedem. Issa għandna bżonn ta' konvenzjoni globali biex nippruvaw wafqu madwar nofs miljon mewt għalxejn fis-sena. Iva, kanna ħafna deċiżjoni taħżina fil-passat, inkluż il-armi illi spiċċaw jintużaw kontra nies li kadit niprotestaw bl-armi bħal Bahrejn, il-Libja u l-Jemen, imma issa il-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol eh, meċċej, u aħna minn dejjem klabna illi għandu bżon dan it-trattat u aħna konna għadin naqblu kollha fuq ir-regola eh, rigoruża tal-Amnesty International u infakkar ukoll il-Robin Cook u David Miliband mir-Renju Unit li taw kontribut qawwi għal dan il-kizba ġanajt storika grazzi ħafna sur ħawet issa Sinjura Basesku għal minuta u nafs. Grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropea għandha rwol fundamentali sabiex niggarantixxu s-sikurtà ta' settur ta' sikurtà. Għalhekk jiena naħseb l-importanti li jkun hemm regolamentazzjoni ċara fuq il-kummerċ tal-armi fuq livell internazzjonali. Jiena ppreżentejt emenda fejn kemm importanti li jkun hemm dispożizzjonijiet ċari dwar qafas dwar is-suq tal-armi, anki għaliex hemm bżonn ta' miżuri komplementari sabiex niggarantixxu intraċabilità tal- l-armi manufatturi sami l-utenti finame, da jgħaf paragrafu dis ta' rizoluzzjoni. L-adozzjoni ta' li ġuridiku nazjonali permetti l-applikazzjoni ta' regoli aktar trasparenti f'dan il-qasam. Anki sabiex it-trattat jilħaq il-miri tiegħu għandna bżonn ta' dispożizzjoni ċari f'dak għandu x'jaqsam għal mekkaniżmi ta' responsabilta. Għalek jina għak nishtiq nisħaq fil-importanza illi natu importanza kbira prevenzjoni u għadġida kontra traffikar illegali tal-armi fl-2009 fuq livell internazzjonali fuq 1398 miljon euro fl-armi. Dan huwa 2.5 fil-mija tal-GDP dinji mill-Oxfam u koll l-aħħar rajna li fl-aħħar 12 sena pajjiżi li pajzi li kienu taħt embargo xorta rinaxilom jakwistaw l-armi għal miljoni ta' dollari. Grazzi ħafna, Signora Bazescu, naddu s-sassur Banjes Barnuevo Garcia. Kjoġbo, grazzi ħafna, Signora President, u nifraħlek, Signora Ashton, tal-kentejn tijak. Nirringrazzja wkoll is-Sinjura Jatemaki tal-rapport tagħha. Il-pożizzjoni tiegħi hija simili għal dik tal-kollegi tiegħi. sinjura Koppa u oħrajn. U għalhekk ma se noqgħod nirrepeti dak illi qalu huma sempliċement nixtieq ngħid kemm jien soddisfatt bl-appoġġ li qed jingħata għal dan it-trattat tal-ġunsma u li jipprova jorganizza daqsxejn dan il-kummerċ li mandu lebda kontroll fih. Hemm bżonn nikkontrolla, hemm bżonn ikun hemm iktar trasparenza u anki il-manifattura traffikar tal-armi jridu nikkontrollaw. Dan ma jfissirx li aħna nkunu kontra li jiġu manifatturati armi minn xi pajjiż partikolari għalix nifmu dan industrija importanti imma hemm ħafna kontradizzjonijiet per eżempju kollok ministru illi kien ikun persuna orja fil kumpanija li tagħmel l-armi issa jkun responsabbli mill dipartiment Dina naraw li ma jistax isiru daw l-affarijiet, hemm bżonn għalhekk aħna eh, bħala Unjoni Ewropea nitkellmu flimkien sabiex ikollna żjed saħħa mek ikun kunu nitkellmu bħala pajjiż individwali. Grazzi ħafna issa s-sur Arlaki. President il-komunità internazzjonali tiddevota ħafna ħin u riżorsi fuq dawn il-armi illi ma tantx jintużaw. Fl-istess ħin, armi konvenzjonali joqtlu 20 tal-luftan nis kull sena u jisot meħti kasa dil-ħagġa. Għalek dan it-trattat nil-qaw il-Soċjalisti u Demokratiċi dispeċjom li stati membri għadhom għedin ibjaw ħafna armi l-dittatorjati, reġimi autoritari, etc. l stati membri mill-banda l-oħra jiddikjaraw illi huma favori demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Imma l-armi konvenzjonali u armi żgħar jinbijaw min-naħa tagħhom u jispiċċaw ikunu kawża ta' armi gravi. Dajna per eżempju fit-Tunezija u fl-Eġittu daw l arbin tużaw kontra nis li kunu għadin jiprotestaw. Għalhekk hemm bżonn nindirizzaw dawn il-paradossi daw il-kontradizzjonijiet. Grazzi. Thank you very much. I don't see Mr. Mavronikov. Is-sur Mavronikov qed mhux qed nara hawnhekk u għalhekk medjatament tal-proċedura KHDI. Nixtieq Nadia Signora Veronik Merci, Madame la Grazie, Signora President. L-Unjoni Ewropea dejjem ratifikat f'temiet internazzjonali fuq il-kummerċ tal-armi illegali. Riċentement aħna adottajna wkoll l-artiklu 10 tal-protokoll ta' ġnis Mauda Fil-ġlida kontra terrorizmu li kallu kol xieqsam ma' kummerċ fl-armi l-Unjoni Ewropea minn dejjem kienet għal-qalba din il-ġlida ta' kontra il-kummerċ illegali tal-armi ma ninsawx li huma l-SMIs li għandhom irwola u li f'dan is-settur. U għalhekk issa nitlob l-Istati Membri biex naċċertaw illi ir-regoli jinżammu Billi nħorġu b'regoli virtuali, mus fissiex li ħanaslu għal aktar paċe fil-dinja. Grazzi ħafna s-suġem kif joġbok. E, Signora President, jiena nixtieq nikkundanna il-fatt illi l-Unjoni Ewropea edha tressa Jiena fil-fatt naħseb li l-fatt li aħna t nipparteċipaw fin negozzjat janzi hija xi ħaġa pożittiva bżonn li jkollna trattat f'dan il-qasam daqshekk importanti, però nixtieq nisħaq fuq ħaġa waħda rridu nikkonsidraw sewwa liema tip ta' karattru u liema tip ta' pis jista' jkollu dan kollu. Mhux biss qed nitkellmu fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-armi, aħna rridu naraw illi fl-opinjoni tagħna niffukaw iktar fuq eh, l-esportazzjoni iktar għolja minħabba illi ħafna drabi aħna minħabba dawn l-istrumenti nkunu nistgħu nevitaw li nirrispettaw ċertu dispożizzjoni tal din raġuni aħna naħsbu il-modernizzazzjoni dejjem tridu nħarsu grazzi. Dziękuję za słowo, ważna pani. Mr. Paszka, grazzi. Sina President, Sinjora Kommissarju, jina napprezza xoll għatam l-Unjoni Ewropea biex tipprova tirregola dan il-kummerċ fl-armi u biex tipprova issib mekanizmi ta' kontrol aqwa għat traffikar tal-armi, pero xorta naħseb li għan n-sibu soluzzjoni iktar sofistikata. Illi skludi. Il-beħ fejn il-produttur u l-fornitur. il-beħ fejn il-produttur u l-fornitur wara li għamlu tranzazzjoni ma jkollhom xaktar kontroll fuq feħat muru kif ħat intuża l arma Jien naħseb li li tkun hemm xi kunċett fejn il-produttur u distributur per speċjalment dak li għandu xaqsam marmi kbar ikollu per eżempju l-kontrollu servicing esklusiv anki eh, l-spare parts per eżempju minn għandu bississa ġiba mu bekk daw tip tal-armi. Ikunu jistaw jiġu traċċati u bekk ikun hemm kontroll effettiv tal-użu ta' daw l-armi. Il-produttur dejjem ikollu l-kontroll dwar kif jintużaw l-armi tiegħu. President, Äh, die jüngste Aufregung. Grazie ħafna, Signor Präsident. Il-fat tal- tal-submarin l-Izrael hija xi ħaġa li verament hija negattiva minħabba illi minn Berlin tneħna din il-politika ma nistawx nħallu l-Izrael jiddettana l-mod ta' kif aħna nammex il-politika tagħna u naturalment aħna nafu illi hemm min jappoġġa l-żarmar tal-armi kompletament, però aħna nafu illi hemm suq illegali kbir marbut mal-kummerġ fl-armi u f'dak l għandu xaqsam it-trattat tal-kontroll tal-kummerġ fl-armi jista' jkun specialment speċjalment f'sistema illi aħna nixtiequ ntejbu l-embargoes tal-armi u eh, aħna nafu wkoll li f'dan il-qasam aħna nixtiequ illi nieħdu azzjoni iktar eh, b'mod urġenti u mhux noqodu ningannaw l-nis b'dispożizzjonijiet ġodda li żgur mhux ħajwaslu s-sigurtà. Now Mr. Mikolasik. Thank you, Madam President. Grazzi, Signor President. Grazzi, Signora Kommissarju. Illum għadin li diskutu dan it-trattat u għalek. Emżon. Nħarsu daqxaj li nanfusna l-ewel, għax għanna ta' pajsi nafu kollox dwar il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, isna nifmu, imma Uma l-kumpaniji Ewropej infushom u l-manifatturi Ewropej li ma jaqblux magħna u jipprovdu għalmi l pajjiżi terzi armi fejn mhux suppost għazbis jidħlu f'dal pajjiżi jiddispeċini kif għattur kbir ieħor fuq livell internazzjonali, il russja tagħti l-armi l russja U l russja tuża daw l-armi biex tkisser id-demokrazija. Il-beħ tal-armi minn suppost diffiċin diffiċli nikkontrollaw. Issa, din hija sistema illi meħa taffetwa xex mem sanzjonijiet involuti, naddi issa rappreżentanta għolja tal- l-Unjoni Ewropea biex tikkonkludi. Grazzi signor President, grazzi li membri onorevoli għal kummenti kollha illi saru llum. Importanti ħafna li għandna din l-opportunità sabiex ikonna skambju ta' informazzjoni mal-Parlament Ewropew. Fuq dan l-ATT jiena tassew napprezza l-appoġġ tal-Parlament Ewropew għax-xogħol li jkun qiegħed isir fi New York sabiex inħejju għal din il-konferenza importanti. Jiena nixtieq nassigurakom li aħna nafu d-differenza bej responsabiltajiet u l-woli tal-Istati membri u responsabiltajiet tar-wol tagħna bħala Unjoni Ewropea imma kif jif tista' tifmu din kwistjoni ta' kummerċ fl-armi u għalhekk aħna għandna impenji illi ridu naċċertaw illi huma dejjem f'konformi ma' xogħol li qed jagħmlu l-Istati membri. Jiena ħanajt kif ngħid dejjem li fil-kollaborazzjoni bejn is-27 stat membru hemm is-saħħa u hemm il-kapaċità li naħdmu flimkien dana iwassal għal saħħa akbar speċjalment fuq xi ħaġa li tkun mhux biss importanti ma anke sensittiva u diffiċli biex ninnegozjawha. Għalhekk aħna naħdmu flimkien mal-Istati Membri tagħna biex nagħmlu dan fuq l-EDA huma m'għandhomx responsabilità minna il ħaġa l-Aġenzija d-Difiża tal-Ewropa għandha responsabilità u kollaborazzjoni bejn l-Istati membri. Jiena niltaqa' magħhom ħafna drabi f'ħafna postijiet. Grazzi, Signor President. Much. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Grazzi ħafna bekken stanejt li temmina diskussjoni wissa nixtieq illi naddu għal punt li mis li huwa dikjerazzjoni l-Viċi President tal-Kummissjoni, President Antolja tal-Unjoni li għadwar l zviluppi fil-vant nafsani, inkluż situazzjoni fis-Sirja.